Ich mache dann mal einen Pass. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein... Kollege. Mara mm, l-obsinari tajja per kulħat Jena kontenta li wasaltu Brussel, naf li hemm ħafna problemi fit trasport għaxem hemm ħafna partijiet tal europa fejn uh, Is-soltu ma jkollomx eh, silċu borra u e kienem hemm ħafna titjiriet li ġew kanċellati fi Spanja hemm diffikultajiet oħrajn. Strikes, per eżempju. U fler, fletajun offs beda il-trialogu għal darboħra u fih hemm ħafna kollegi Elga Truppel, Sidonia, Berg, Jensen, Fern u tant nies oħrajn. U l-istess ħaġa il-Kummissjoni Stefan Lene ma stax ikun hawn preżent illum, preżent illum u jiġi sostitwit. Nilqa rappreżentanti tal-Kummissjoni. Aħna ma ħadnix sem fi trialogu, aħna ma kienx, eh, ma ħasajnix li ħaġa tajba li nikkanċellaw din eh, il-laqa. U aħna ridna namlu eh, din il-laqa xorta u namlu din il-diskussjoni orizzontali onestaw nikkonkludu provizorjament il-agenda ġit eh, maħruġa u jena nitama u nimmaġan li mawx oġġezzjonijiet għall-agenda, ma mela nistaw najdu illi l-agenda hija approvata. Kif diġaħat, din il-laqa hija l-aħħar laqa f'din il-fażi ta' riflessjoni U dan għajfisser illi illum u b'dawn il-kwistjonijiet orizzontali u mbaħt, hmm, iktar tard e, jiġu mħejjija dokumenti għabazi ta' dan id-dokumenta riflessjoni li għanna nkunu ħriġna fl-imkien u r-rapporter mbagħad juża anki dan id-dokument biex jagħmel ir-rapport tijaw u dan ir-rapport se jiġi publikat qabel il-miliet u dan il dokument eh, inkludi l-kontribuzzjoni tal-kollegi u r-rapport tal-rapporter. Mela, il-rapporter se jiprezenta sensila ta' dokumenti ta' ħidma sal-miliet, sal-aħħar ta' din is-sena l-Inglis u eh, dokument fuq il- fuq il-valur miżjut u anki fuq l-istrateġija 2020 u dokument ta' xogħol li ħajkun espressjoni ta' dak li kunu għadna l-lum fuq l-istruttura, id-dewmin u l-flessibilità tal-perspettivi finanzjarji. il-rapporter għalinna uh, illi se jagħmel dokumenta ħidma fuq it twetti u fuq il-ġestjoni u l-amministrazzjoni finanzjarja fil-qafas tal-perspettivi finanzjari. U dan se jagħmlu l-iktar kmini possibbli malli il-Kommissjoni tibatilna. ilna il-komunikazzjoni taħħa fuq is-semplifikazzjoni illi suppost toħroġ f'jannar tal-2011. Komunikazzjoni li ħad komparti mill-fazi ta' riflessjoni għal daqstant huwa suġġett orizzontali, però eh, għanna uh, bżon l-ewwel net ta' analiżi tal kommissjoni qabel ma nkunu nistgħu nippubblikaw dokumentana Mbagħad f'jannar fl-ewwel ġimgħa ta' xogħol f'jannar id-dokumenti ta' ħidma se jkunu disponibbli fil-lingwi kollha. U għal din ir-raġuni aħna nixtiequ nikawhom dawn id-dokumenti ta' ħidma qabel il-miliet biex ikollna biżejjed ħin biex nkunu nistgħu nistudjawhom bl-Ingliż u mbagħad f'jannar jkun e hemm traduzzjonijiet fil-lingwi uffiċjali l-oħra. Issa jekk hemm xi mistoqsijiet minn naħa ta' kollegi u minn kumitati oħrajn, nixtieq nfakarkom li dokumenti ta' ħidma se jkunu disponibbli fuq il-website. Aħna konna qabilna li dokumenta riflessjoni se tkun Eh, dokument aċċessibbli biss għal membri tal-Kumitat tagħna, però eh, dokumenti tal-grupp ta' ħidma tal-ħidma tal-rapporter se jkunu anki fuq il-website tagħna biex bekk anki kollegi ta' kumitati oħrajn ikunu jistaw jaqrawhom. Naf li komitati oħrajn qegħdin jiddiskutuhom Eh, u ħadna din id-deċiżjoni għaliex fl-opinjoni tagħna il-dokumenti ta' ħidma qed jagħtu pożizzjoni eh, inizjali tal-kumitat mm, mhux ta' kulħadd għax huma dejjem dokumenti li ġew pubblikati minn rapporter wieħed, però fuq er- Il-rapporter għal li u l-estiħu tal-pozizjoniet kollha tal-kumitat għal daqstan se jkollu stampa iktar wisa u il kumitati l-oħrajn li jishtiqu jihdu sejf dan id-dossier jistaw jkollhom għal daqstan viżjoni iktar wisa. It-30 fit-30 ta' settembru fil-laqa tal-koordinaturi aħna tkellimna fuq il-programm ta' ħidma sena d-dieħla. U approvajna dan il-programm ġi propost l kumitat kien hemm xi bidliet xi emendi naħseb illi issa id-dokument huwa dispożizzjon ta' kulħadd jekk tridu tistaw xandru dan id dokument fil-komitati ta'kom rispettivi, relativi, u tistaw tamlu da u grazzi għal dan il-dokument kunu tistaw taraw li mumma suġġetti settoriali li l-Komitat sej jitratta fil-laqat li mis. Għal daqstant il-kollegi tal-komitati kompetenti jistaw jazlu il-kwistjonijiet li huma kompetenti għalihom. Mat fl-aħħar laqa tal-koordinaturi deċidejna inżidu laqa tal-komitat fil-xolijiet tagħna. Biex inkunu nistgħu niddiskutu l-punti kollha li għadhom mhumiex koperti mill-programm ta' ħidma tagħna. Memx għad memx skadenza ifissata, però dan kollu għandu jiġri Eh, fil-fazi tal-suġġetti settorjali jew l-aħħar ġimgħa ta' jannar jew l-ewwel ġimgħa ta' frar. Dawn huma tnejn mid-dati possibbli għal din il-laqa speċjali, laqa ekstra. Il-ġemma diħla fi Strasburg eh, nippreżentaw il-programm ta' ħidma tagħna laqa' tal-presidenti tal-komitati l-darba li għaddit mar nexilix namel dan għax il-laqa saret fl-istess eh, ħin tal-laqa tal-konferenza tal-presidenzi tal-presidenti u għal daqstant eh, dan se namlu fil-laqa li mess U se nerġan li konferma id-disponibilità tagħna. u tar-rapporteur. Issa uh, aħna konna prezenti fil-komitati differenti, konna l-ġimma li għaddiet konna fil-komitat ta' trasporti u din il-ġimma se nkunu fil-komitat tal-iżvilupp illi għandu bżon ta' kjarifika minna ħatana u aħna disponibli nieħdu sem fil-ħidma tal-komitati l-oħra aħna l-esti disponibli għal eh, intervenzjonijiet, kummenti, eh, kontribuzzjonijiet. Il-opinjonijiet eh, u l-kummenti li jiġu prezentati tart ma jkunux jistaw jiġu inklużi għal da stant ftakruħ dan anki fil-kummissjonijiet ta'kom. Ta huwa importanti li tkunu tistaw tirċevu eh, l-opinjoni tal-kummissjonijiet l-oħra, tal komitati l-oħra. Fl-aħar laqa tal-koordinaturi, id-diskutajna u koll fuq kif sen meċxu d-diskussjoni. Jek jiridux nistidnu l-kummissarji responsabli biex nidiskutu maħħom jew kannix nistidnu esperti jew membri ta' komitati oħrajn kompetenti. Hemm eh, ħafna reazzjonijiet u inizjattivi fil-komitati singoli, uh, eh, rapporteurs, shadow rapporteurs, eccetera Eh, minkejja dan, aħna deċidejna ma namlux eh, ma nħidux pozizjoni formali għalissa għalix l-għu net rridu naħsbu għasow fil-komitat eh, fuq kif se nmexxu il-qoddim, kif se nimxu l-qoddim u għal din ir-raġuni ma rridux nitilfu ħin bis qarri stqarrijiet U għalhekk aħna deċidejna illi ma nistidnux eh, komissarju oħrajn ħlif dak li huwa kompetenti. Għax il-komissarju ma jistawx għajdunna xejn aktar minn dak li hemm miktub fil- eh, fil- eh, komunikazzjoni tal kummissjoni nistgħu naqraw aħna l-iktar ħaġa importanti li konna deja ċari tal fuq il-passi futuri li rridu nieħdu. Jekk m'hemmx mistoqsijiet, nistgħu ngħaddu għal punt tlieta tal-aġenda. Mela hawnhekk ħan iddiskutu aħna fil-kontest tal-dokument ta' informazzjoni minnaħat ir rapporter tagħna Sil Salvador Garriga Pojedo fuq uh, it tul ta' żmien tal-qafas finanzjarju multianwali wara l-2013. U jiena naf li żgur illi hemm xi ftit mill-kollegi ġewn hawnhekk għal din il-laqgħa tal-kumitat sempliċiment għal din ir-raġuni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett tat-tul ta' żmien tal-qafas Finanzjarju multianwali. Salvador jekk jogħġbok nistinnek sabiex tintroduċi dan ir-rapport. <clears throat> Muchas gracias, Presidenta. Grazie, President. il kumitat tagħna llum eh, se jitkellem fuq id-dewmien tal-perspettivi finanzjarji. Anki jekk ħafna minna qegħdin jagħtu jikkonċentraw jagħtu attenzjoni kbira fuq um, oħra fejn edin eh, qed isir trialogu famuż fuq il-budget. F'ċertu sens dak li se jiġi deċiż f'dik is-sala se jkollu eh, effett fuqna wkoll, però skont l-aġenda aħna irridu nitkellmu fuq din il-kwistjoni illi ħafna diskuti fuqha fuq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 tal-użu tal- tal-perspettivi finanzjarju. Tafu li ħlif l-ewwel wieħed kollha kienu eh, perspettivi ta' seba' snin. Il-Parlament dejjem qal li il-qafas finanzjarju għandu ikun għandu jaqbel ma, mal-mandati tal-istituzzjonijiet u għanna Eh, għandu jkonna il-mandat tal-Parlament u l-mandat tal-Kummissjoni mal-perspettivi tal- eh, mal-perspettivi finanzjarju għal raġuni ta' demokrazija għal daqstant fil-mandat eh, precedenti il, il fil laqata ta' 17 ta' ta' Mejju tal-2006 il-Parlament eh, ħareġ opinjoni li dawn il-perspettivi għandhom ikunu ta' ħames snin. Eh, la darba nkunu għamilna proċedura ta' phasing in. Però il-perspettivi finanzjari tal-2007-2013 eh, Ah, deċidew li senħallu il-seba snin għax politika ta' mħabba fil-politika ta' koezjoni u għal eh, pak biex inkunu nistaw aħna eh, intemmu il-program u anki biex inkunu nistaw nwet u l-politika strutturali u l-politika tal-bidja. Pero għal perspettivi finanzjari li ġejjin eh, li huwa Eh, il-mandat tal-Kumitat Speċjali tagħna se jkun hemm ekwilibru, tajjeb, bilanċ tajjeb bejn eh, stabilità u flessibilità. Eh, Għalix se jkonna xenarju b'riżorsi finanzjarji limitati ħafna u se nitkellmu ħafna fuq ir-rigorozità. Għal daqstant id-dewmin tal-perspettivi finanzjarji li miss se jkun element iktar biex ikonna iktar flessibilità fil-budget tal-komunità. Naturalment, il-perspettivi ta' ħames snin ikunu jistaw jagħtu parallelizmu bejn il-mandat tal-Parlament u anki id-dewmin ta' dawn il-perspettivi, però jista forsi ikun neċessarju illi nistabilixxu periodu ta' phasing in biex e, tħejjija tal-perspettivi kunu jistaw jikoinċidu mal-mandat tal-żewġ istituzzjonijiet, komissjoni u Parlament. Però qabel ma nitkellmu fuq l-alternativi li għanna qoddimna rrid nfakkar il-perspettivi finanzjari li huma jitwal minn ħames snin għandhom bżonn ta' klawzola ta' reviżjoni eh, importanti u għandha din tiġi spiegata fil-ftejim interistituzzjonali fuq l-istess livell tal-perspettivi finanzjari. Għal din ir-raġuni, u din hija propju raġuni li għat mannix budget tal-2011 għax ma l-ħaqnix, barrexxilnix nilħu rapport ta' fiduċa fuq dak li għandu xieqsam ma l-użu ta' flessibilità fil-klawzuli ta' revizjoni. Għal daqstant eh, Ehm, hija ħaġa diffiċli li llum inkunu nistgħu inżomm ninsostnu eh, dewmin tajt wal minn ħames snin bil-klawzola ta' reviżjoni. Imma dan l artikli qegħdin fil-paġna numru 4 l-ewwel alternativa Eh, Umbat hemm it-tieni alternativa għal ħames snin, però dan jibda mill-2021 u wara periodu ta' tranzizjoni ta' seba' snin oħra għal li korrispondi għal perspettivi finanzjari ta' 2014-2020 biex jipermetti li kunem sinkronizzazzjoni bej il-Parlament u l-Kommissjoni. U matem alternativa oħra, ċiklu ta' ħames snin li jibda fl-2016 wara estensjoni tal-perspettivi tal korrenti u bat l-aħħar alternativa illi eh, li jider li għal iktar waħda li toġob fil kommissjoni illi eh, li fiħanna ċiklu ta' perspettivi ta' 10 snin u, eh, u klawzola ta' revizjoni għawija f'nofs il-żmien u din l-Komissjoni jisejħula proposta 5 plus 5. Umbat, fil-paġna ta' wara, graf illi jurikom f'dawn il-snin li għaddew u li se jiġu li ma kienu il-mandati tal-Komissjoni tal-Parlament u kemm kienu twal il-periodi ta' perspettivi. Issa l-alternativa ta' ħames snin li tibda mill-2014 minn phasing in se, se, jkun, se tkun dik l-alternativa li tina l-ikbar flessibilità u ħatkun dik li ħat garantixi l-ikbar eh, parallelizmu bejn il-mandat tal-Kommissjoni tal-Parlament u il-dewmin tal-perspettivi finanzjarji. Però din l-ewwel alternativa kif tistgħu taraw mill-graf Eh, fiha xi diffikultajiet. Per eżempju, il-Parlament. Il-Parlament ma, ma jkunx jista eh, jintervjeni fuq il-perspettivi eh, finanzjari li mess. U politikament din l-alternativa li hija l-iktar waħda tajba, pero minnaħa teknika Eh, jekk wieħed irid flessibilità ma nistgħux naċċettaw. Għattini alternattiva hija aktar interessanti minn din illi fiha ħames snin illi dawn jibdew jgħoddu mill-2021. Eh, u jkun hemm phasing in wara seba' snin oħra ta' perspettivi finanzjari. U din l-alternativa tista' nistaw nsibu aktar interessanti, pero għanda problemi. Il-parlament li jiġi elett issa fl-2014 ma jkollix ma jkollux il-possibilità li jinfluenza l-perspettivi finanzjari u anki dawk ta' wara. Imma din l-alternativa fil-futur fl-2021 se jkun jista' jipermettu um, perfett bejn il-Parlament il-Komissjoni u l-perspettivi finanzjari. Għal dastant dini għal-iktar wahda li interessanti minna ħatana. U dana jider ċar fil-graf li għatilkom f'paġna 6. E, tilet alternativa u koll li ħaġa interessanti. Anki hawnhekk qed nitkellmu fuq perspettivi eh, finanzjari eh, li jibdew mill-2016 wara li nkunu għamilna proroga tal-perspettivi eh, finanzjari attuali. Din il-klausola minna ħatana tal-Parlament ti prezenta diffikultajiet mhux biss politiċi imma il diffikulta unek hija il-Kummissjoni għax il-proposta ta' proroga se toħroġ mill-Kummissjoni Ewropea però il-Kummissjoni Ewropea ta' wara mbagħad mhux se jkollha il-possibilità li tipronunċa ruħha fuq il-perspettivi finanzjari li bdew mill-2016 illi jkunu imħejjin minn din il-Kommissjoni ta' issa għal daqstant minn naħa tal-Kummissjoni eh, dina ma tantx se tkun ħaġa illi jistgħu jaċċettaw bil-qalb kollha. Hija alternativa però illi edha tippermetti il-possibilità ta' blok fil-perspettivi finanzjari tal-Kunsill. Irridu nfakru illi fil-perspettivi ta' qabel wara kollox kellhom bżonn ta' tliet presidenzi Ewropej Ingliżi, Lussemburgiżi u Awstrijaċi biex ikunu jistgħu jiġu approvati mill-Kunsill. Uh, kien wieħed mill-xkiel l-iktar diffiċli għal daqstant dinja alternativa illi wieħed għandu jżomm f'moħħ meta wieħed iqis anki e, il-limitazzjonijiet u tnaqqis li għandna fil-budgets nazzjonali. Għal daqstant, l-azla ta' proroga tal-perspettivi finanzjari attuali hija ħaġa li ta' min e, iżomma f'moħħu. U bat e, l-aħħar Eh, l-ħarazla, il-5 plus 5, 10 snin bi klawzola ta' revizjoni fin-nofs, u dina eh, ti permetta, ti permetti li eh, ċifri massimi il-politika ta' kozjoni, il-politika komuni tal-bidja, tal jkunu jistaw jiġu fissati għal 10 snin. Dina minnaħa tal-flessibilità ti kontentana. Sakem, ma tkunx tista tigarantixxi eh, solidità u l-esperienza però li dejjem ma minna fuq il-midterm review uh, ma tantx kienu pozitivi. Sissa. Ija għazla li fija il vantagġi pero fija anki żvantaġġi għax ċifri massimi se jiġu motija darba biss, darba għal dejjem u mux se jgħatu ħafna flessibilità u l-Kommissjoni eh, tista dejjem tajt li jistaw joħol u riservi f'kull kategorija, iva jista jkun dan, pero rridu nistaqsu sal appunt punt il kunsilu l-Istati membri u mal-esti e, eh, warbu eh, ċifri gbar għal e, bħala riserva ħafna minn dawn it-titoli. Eh, nħass li hija li li kif huma l-affarijiet illum il komissjoni ħad aċċetta proposta bħal di. Eh, Jena nistimula dibattitu l net kif nistaw nikonċiljaw flessibilità u eh, bżonniet ta' ċikli ta' perspettivi twal, specialment fuq il-politika ta' kozjoni u tal-bidja. U tinu net kif nistaw nissinkronizzaw fil-futur programmi multianwali mal-dewmin tal-perspettivi finanzjari. U bat fl-ħar żewġ mistoqsijiet uh, ta' konklużjoni, strategikament li mija l-iktar għazla tajba l-parlament, li nibdew negozjati li nittamaw bat li nkunu involuti pal eh, ma' l-lum fi trialogu, allora f'dan il-kas aħjar nibdew negozjati għal perspettivi finanzjari li ġejjina fl-2011 jew eh, nistaw nibdew forsi ninnegozjaw eh, proroga tal-perspettivi attuali. U fl-aħħar eh, il-kwistjoni l-iktar diffiċli l-iktar aħarija hija jekk intkom tħossu li klawzula tal-5 plus 5 se jkollha il-possibilità ta' reviżjoni obbligatorja mill-ħames wara ħames snin. U f'dan il-każ kif nistgħu niddefinixxu l-proposta tal-Parlament. U dana huwa dawn huma l-kwistjonijiet li nixtieq nibda dibattitu bihom. U batem tabella wkoll preparat is-segreterija illi tippermettilna naraw aħjar dawn l-erba għażliet u il-kunċetti importanti tal-flessibilità, trasparenza fid deċiżjoni parlamentari, politiki, il, kif huwa possibbli li nagħmlu reviżjoni u li nagħtu stabilità fil-programmi tal-Parlament u kif il-phasing in se jidħol f'kull waħda minn dawn l-alternativi. Jiena nittama li d-dokument se jservikom biex tifmu iktar situazzjoni komplikata. Nistaw najdu fl-aħħar u għalli l-alternativa iktar loġika mill-kunsilli u għalli nżommu l-status quo kif inu l lub ġiviri seba snin, specialment meta wieħed is li sissa għamilna ġa erba perspettivi finanzjari ta' seba snin u jista' jkun li hemm ħafna membri tal-kunsilli li jixtiequ jżommu din is-soluzzjoni. U meta wieħed iqis ukoll li eh, peress li dan huwa status quo m'għandix għalfejn li nagħmlu studju u iktar fil-font la minnaħa tiegħi u laqas minnaħa ta' segreterija. Bekk ikun nista' nibdew dibattitu. Grazzi ħafna dik kienet l-introduzzjoni għal dan id-dokument ta' riflessjoni li waslilna dal-ħodu ġifiri ma' sibx li kollegi. Um, fil-fatt dawk il-kollegi li ma kellhomx iċ-ċans li jaqraw dan il-weekend fit-tieni ħadd tal-avvent jistgħu issa jagħtu ħarsa. Ma ah, però għandna daqsxejn ta' problema minħabba aħna s-soltu jkollna round ta' diskussjoni tal-koordinaturi, però minħabba l-fatt illi aħna għandna din dan l-avveniment ta' trilogu li qed ikun organizzat bħalissa wkoll il-koordinaturi mhumiex prezenti għawek, ġifiri għanna l-IPP minna il-koordinatur prezenti għawek, għanna li għadna raw li għanna lejda li għan rappresentat tal-koordinatur ta' soċjalisti demokratiċi, tal-liberali u tal-partit tal-ħodor ma' nafx eh, minna tir-rappresenta l-koordinaturi u anka li jifdi hmm, għalmenu s-njura Andreas n-mixa dawek, ġifiri, Għaw reprezentant tal ipp Sur Kalas, tajjeb, u liberali minn ħajkun rappresentant jek joġbu tal-koordinatur inti ħatkun le <laughs> asbu daqsxejn. Naddu għall-ewwel kellim. Grazzi ħafna, Iva naħseb illi aħna il-kol kemm aħna diġà eh, għadna dejjin anzi bil-konsultazzjonijiet u għadna ma wasalni xal pożizzjoni finali. Jena nista' nitkellem fuq livell personali, mhux fissem il-grupp tiegħi l-ewwel nishtan nixtieq ħafna r-rapporter, però aħna palissa qegħdin f'kumitat illi m'għandux biss il-għan illi jippjana il-qafas finanzjarju mull. U Jiena naħseb ukoll illi bid-dibattitu ta' jannar aħna irridu diġà nibdew fil-fażi inizjali, iżda ma rridux nkunu tekniċi żejjed, aħna ma rridux nifukaw biss fuq in-numri, aħna nafu illi irridu nkunu prattiċi u nżommu qoddim għajnejna kif ħajreġixxu l-istituzzjonijiet oħrajn. Aħna rridu ninaqdu flimkien maċ ċittadini tagħna u aħna għandna nkunu ċari bejnietna fuq il-ħtieġa tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin u nonoraw ix-xogħol tagħna. Umbat nistgħu nitkellmu fuq il-kontenut, umbat dwar dak rridu nitkellmu wkoll dwar dak il-Unjoni Ewropea tixtieq tilħaq s sena 2020 għanna dan il-rapport u koll u il-rapport, il-rapport ser tkellem diġa fuq il-ħtieġa li rridu nibdew diġa bil-negozjati minnajr ma natu daqsek importanza l-fat li hemm din ir revizjoni eh, l-klawzola ta' revizjoni fil-fatt u apparti minn hekk irridu ma nridux ninsew lanqas il-punt ta' sigurtà eh, legali. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi aħna jkollna idea dwar is-sitwazzjoni finanzjarja bħalissa fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn evalwazzjoni tal-mod kif intefqu il-sorsi tagħna f'dawn l-aħħar ftit snin u anke ħalli naraw illi aħna fil-fatt nkunu kemm jista' jkun effiċenti u nifukaw fuq l-iktar ħaġa li hija meħtieġa. Jiena naħseb illi fil-bidu aħna rridu nibdew minn ximkien u aħna rridu naraw ukoll li nanalizzaw sewwa l-anijiet li aħna għandna stabiliti. It-tieni ħaġa hija kif aħna ħanamlu din l-analiżi u rridu nsaqsu lil nfusna dawn il- l-anijiet. Dawn qegħdin jirriflettu l-affarijiet li aħna tallimna fil-kriżi ekonomika minħabba li matul il-kriżi wara aħna konna din ngħidu li rridu nkunu iktar marqudin bħall-Unjoni. Xi tfisser din l tal-Unjoni Ewropea b'dak li għandu x'jaqsam il-budget tal-Unjoni Ewropea? Kif ħan investu iktar fix-xjenza? Kif ħan u iktar il-fatt illi l-Unjoni Ewropea ħat iffoka iktar fuq il-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet? u l-koordinazzjoni ekonomika. Xi jfisser is-Small Business Act f'dan il-kontest? Xi tfisser eżattament l-istrateġija tas-sena 2020 u xed xinejdu dwar il-servizz tal-politika tal barranija? X'tifsira għandhom dawn il-politika ġdida kollha li semmejtu dawn l-inizjattivi kollha viżavi l-budget tal-Unjoni Ewropea? Aħna kemm darba tkellmilna fuq il-koordinazzjoni u kemm darba tkellimna fuq rida politika, però aħna rridu naraw kif dawn l-inizjattivi politiċi li aħna diġa implementajna ħaj riflettu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Jina nixtinajt li issa f'din il-fazi inizjali aħna rridu verament nistabilixxu prioritajiet pilot politiċi, mbagħad naraw li huma l-miżuri l-iktar meħtieġa li għandhom ikunu finanzjati mill-status quo, mill istatus quo, u naraw li ma' miżuri ħaj jistgħu jkunu appoġġjati jew le, jiena ma naqbilx ma dawk li jridu biss il-perċentwali jiena nixtieq li verament aħna naraw li jkun hemm is-sorsi finanzjarji biżżejjed sabiex aħna nissodisfaw l-iktar ehm, għanijiet li huma ambizzjużi u meħtieġa għall ħidma tagħna mill-lum il-qoddim. U jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-budget tas-sena 2011 aħna rridu naraw li ma konsegwenzi ħajkun hemm għas-sena d-dieħla fil-fatt, għabbażi tal-analiżi li kellna din l-aħħar sena. Grazzi ħafna, Iva, jena naħseb li l-aħħar punt li semmejt huwa punt importanti ħafna u għatwar ħafna minħabba li il-Kunsill reġa saħħa pożizzjoni il-pożizzjoni tiegħu fuq dan l-aspett. Ejda, kjoġbok. Grazzi ħafna. Juta, L-għunnet jena nishtiq nirringrazzi ħafna lil Salvator tax xogħol kollu li jagħmel u tal-li ippreżentanna dawn l-alternattivi kollha differenti fuq eh, miktubin ċari fuq il-kar fuq dan id-dan dokument iswed fuq l-abjad. Jiena naqbel perfettament ma dak li għadu kemm intqal mill-kollega Sur Karas fil-fatt meta aħna konna din diskutu ix xogħol u l-ħidma ta' dan il-kumitat, is-soċjalisti fil-fatt talbu li dawn il-punti tal-flessibilità kif ukoll tat-tul ikunu l-aħħar punti illi ħajkunu diskussi dan dwar tul tal-żmien tal-qafas finanzjarju multijannwali minħabba li qabel ma niddeċidu dwar dan il-punt naħsbu li hemm bżonn ta' analiżi strateġika ta' liema politika aħna nixtiequ nappoġġaw liema inizjattivi li aħna nixtiequ nħadnu, issa għandna dokument ta' riflessjoni ta' Salvador jien mhux noqgħod nerġa' nirrepeti dak li qal Salvador naħseb li verament sempliciment huwa qiegħed jidentifika x'inhu l-vantaġġi u l-isvantaġġi ta' kull alternattiva li għandna qudiemna. Ir-rapporter diġà spjega li aħna familjari ma' dawn il-perjodi ta' seba' snin ħabba li bħalissa naħdmu b'dik is-sistema aħna, però xtaqt li kieku jkun hemm referenza għal dan fid-dokument minħabba li din hija alternattiva valida. Minħabba li issa dan id-dokument permezz tiegħu aħna qegħdin naraw illi dawn il-perjodi ta' ħames snin huma l-unika alternattiva fil-waqt il perjodi ta' seba' snin xorta waħda hemm min għadhom qed iqishom bħala l-iktar xir f'dan il-kuntest, però aħna għadna ma nafux eżattament li ma laħjar ħaġa hija diffiċli li tiddeċidi minħabba li diffiċli wkoll iżżomm bilanċ bej is-suġġetti kollha li kienu msemmija. Però meta nitkellmu fuq l-MFF il-ġdida aħna rridu nżommu f'moħħna li ma nix bżonn li nbidlu kollox mill-ġdid, nerġgħu nibdew kollox mill-bidunet, minħabba li xi kultant aħna meta nitkellmu fuq l-MFF hemm min jaħseb li forsi nerġgħu nibdew mill-bidunet u li għandna bżonn kważi sentej u nofs għal negozjati, però jiena minn naħa tiegħi naħseb li din il-premessa fil-fatt mhijiex daqshekk premessa valida ma naħsibx illi fil-verità aħna ħajkonna bżonn sentejn nofs sabiex nagħmlu negozjati tagħna mal-Kunsill mal-Kummissjoni sabiex naqblu fil-perspettivi finanzjarji aħna ħdimna diġà tajjeb fil-passat. Hemm ċertu suġġetti li għand bżon li għandhom bżonn ta' aġġornament u allura ma naħsibx illi ħandumu daqshekk sabiex intemmu n-negozjati. Issa dwar li ma alternattiva hija l-aħjar minn dak illi dawk l-alternativi li prezenta Salvador l ma nistax naqbel u ngħid u nażel waħda li hija l-aħjar waħda, mhuwiex ċar eżatt. Però forsi aħna rridu nippruvaw niġbru l-opinjoni tal-maġġoranza jina naħseb li fil-fatt hemm maġġoranza kbira illi hija favur dan il-kunċett ta' perjodu ta' ħames snin minħabba li dan jista' jaqbel iktar mal-mandat tagħna U dan japplika wkoll bl-istess mod tal-Kummissjoni li nittama li bekk il-proċedura kollha tkun iktar demokratika jekk nista' ngħidlek minħabba li il-valuri ta' kummissjoni partikolari li jiddeċidi fuq MFF partikolari. Però hemm opinjoni oħra, hemm min jaħseb illi dawn il-periodu ta' ħames snin mhux biżejjed meta nitkellmu fuq speċjalment trasport, politika agrikola komuni, eċetera. Ġifieri għal ċertu programmi u politika jista' jkun illi aħna rridu niddeċidu hawnhekk u naraw illi għal-jom perjodu itwal ta' żmien, ġifieri jista' jkun illi jkun hemm min huwa favur fostna perjodu ta' seba' snin u mbagħad forsi jkun hemm min qed iħeġġeġ li aħna niftehmu fuq perjodu ta' 10 snin, ġifieri dawk illi ħaj ħajkunu favur periodu ta' seba snin, ħajkunu favur periodu ta' xa u koll. Jena naħseb li jekk ikonna periodu ta' ħames snin u periodu ta' xar snin li applika biss għal ċertu politika, naħseb li din taqbel ħafna mal-proposta mnaħat tal-Kommissjoni ċifiri ħamsa u fuqhom ħames snin oħra minħabba li jkun hemm reviżjoni fin-nofs fil-fatt mbatt iridu naraw kif din reviżjoni ħassir mardatorja, però ċertu affarijiet ma jkunx għalfejn irreveduhom u dawk illi jixtiequ li jkun hemm possibilità ta' tul ta' żmien ta' 10 snin żgur jistgħu jkunu kuntenti b'din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb illi perjodu ta' 7 snin u 10 snin għal ċertu programmi u inizjattivi junkella din il-proposta ta' 5 snin oħra fuqhom. L-iktar ħaġa importanti f'din l-aħħar alternattiva hija il-revizjoni minħabba li l-kol kemm aħna nafu x'ġara bil-MFF li għandna bħalissa. Rridu naraw li din il-klawżola tal tkun waħda mandatorja u li tgħid li jekk aħna ma nilqux ftehim mal-Kunsill u mbagħad irridu naraw li nissospendu il-proċedura jew nħarsu li t-teknikalitajiet tekniċi, però rridu naraw li din ir-reviżjoni dejjem tista' tkun possibbli. Jiena naħseb li din il-pożizzjoni fil-fatt tista' tkopri żewġ tendenzi li għandna bħalissa mbagħad aħna rridu nanalizzaw eżattament meta l-MFF tibda titħol fis-seħ. Minħabba s-sitwazzjoni li nsabu fija bħalissa l-proposta li aħna nestendu l-MFF b'sentej oħra naħseb li idea tajba jiena naħseb li Salvador qalu stess dan il-Kunsill mhuwiex blabtit illi jinnokotza biex nejdwek, pero jekk huma jixtiequ jinnegozja huma naħseb li mexin fid-direzzjoni li aħna mexin fija. Ġifieri li nestendu l-MFF li għandna bħalissa u nagħtu perjodu ta' sentejn oħra, miegħu jista' jtina daqsxejn iktar flessibilità. Minħabba li naħseb illi l-Kunsill bħalissa jixtiequ illi jaqblu magħna jakkomodaw l-interessi tagħna. Xi ħaġa oħra li għalfejn naħseb li huwa tajjeb li nżidu perjodu ta' sentejn mal-MFF li għandna bħalissa huwa minħabba li kien hemm problemi fl-implementazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Fil-bidu aħna mxejna bil-mod ħafna iżda issa qed naġru daqsxejn iktar. U għal din raġuni naħseb li jekk ikollna perjodu ta' sentejn ieħor flimkien li jingħaqad fil-fatt mal-MFF li nisabbu fija bħalissa naħseb li bekk jista' jkollna daqsxejn iktar Nistaw nħidu naqsxejn nifs, pero xortu għadha nistax intikom idea eżatt tal-alternativa li ktar tuġobna. Grazzi ħafna sanaddu għal-grupp eh, tal-liberali. Grazzi ħafna, Sinjor President, jina fissa fil-fat eh, nista nkun naf eżattament mifejt jiġu ċertu flus, issa kif għal eh, Salvador li proponina daw l-alternativi l-ewwel net nixtieq nirringrazzja ħafna talli ippreżentanna dan id-dokument huwa diffiċli ħafna li fil-fatt tippreżenta dawn l-alternativi li ma tantx huma differenti fuq xulxin. Naħseb li iktar ħaġa importanti hija li f'dak li għandu xaqsam il-connectivity kif ukoll responsabilità ekonomika naħseb li dawn huma punti importanti ħafna li aħna rridu naraw narfuhom bħala parti mis ta' eżekuttiva tagħna u ma nistgħux neħdu deċiżjonijiet li mbagħad jistgħu jistu jistgħu bħala konsegwenza jwaslu għal xi diskussjonijiet wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni ġifieri jiena naħseb l-alternativa numru wieħed din kienet alternativa per, tajba, però jina naħseb li data ta' sena 2014 sa' sena 2019 jista' jkun li mbagħad kienet twassal għal fatt li dawk il-kollegi li jintazlu minna ma jkollhomx il-possibilità illi jitħdu bis-serjetà iżda fil-fatt ikunu qegħdin jieħdu deċiżjoni eżekuttiva f-situazzjoni fejn m'għandhomx tasek kompetenza, ħaġa oħra li aħna naħsbu li hija diffiċli sabiex eh, ma nitkellimx tasek futtur jena naħseb l-alternativa tlita hija waħda l-iktar waħda realistika mhux eh, ma naħsibx tasek Eh, li dini alternativa numru tlieta mingħajr l-ebda problemi ta' xej kif għalet il-kollega tas soċjalista iżda għandha xej ta' dubju però qed nimx xej iktar bil-galbu. Din l-alternativa numru tlieta da toffri possibilità lill parlament Ewropew illi ħajkun mażul u eled fis-sena 2014 ikun jista' jieħu deċiżjoni fuq il-budget. Jiena naħseb li mbagħad il-Kummissjoni tipproponi dan il-budget fis-sena 2013 u dan mhux ħaj ħarbat is-sitwazzjoni minħabba li jena naħseb li l-Kummissjoni għandha l-obbligu tal-continuity. U jiena naħseb li dak li kien prezentat mill-kulleġġ tal-Kummissarji ta' qabel din ma sibx li xi ħaġa li aħna nistgħu nbidluha u anke f'dak li ntix jaqsam l-alternattiva tlieta jew l-iktar waħda li tagħmel sens jiġifieri li l-Parlament li jkun elett fis-sena 2014 ikun jista' jkollu din il-kompetenza u xi ħaġa għalfejn jiena ma nistax nkun daqshekk eċċitat bħal kollega tal-Partit tas-Soċjalisti hija minħabba li jekk aħna jkollna estensjoni tal- MFF rridu naraw aħna taħt liema kondizzjonijiet jistgħu jkunu estiżi dawn il-perjodi ta' tul ta' żmien. Jiena nafu li jekk aħna naqblu favur estensjoni ma naħsibx li aħna nistgħu nagħmlu blank check għal kollox, iżda rridu naraw li din l-estensjoni tkun ibbażata fuq il-fatt illi Aħna dejjem rridu naqdu l-interessi tal dejjem rridu nqisuhom u aħna nafu wkoll li din tista' twassal għal ċertu tip ta' titwil ta' perjodu ta' żmien jien ma naħsibx li din hija daqshekk problematika bħal l-MFF għal ħames snin fil-fatt. Jiena naħseb li tagħmel ħafna iktar sens minħabba li aħna diġà esperjenzajna f'dan l-aħħar perjodu ta' leġislatura li kien daqsxejn qasir iżdan kaf ta' qabel li ma l-iktar affarijiet li aħna rridu nqisu u nagħmluhom meħtieġa. Jiena naħseb illi irranna jkunu f'pożizzjoni li aħna qabel iż-żmien nkunu nistgħu nagħmlu reazzjoni tajba għal sitwazzjoni ta' madwar din kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Għal din raġuni jiena naħseb illi meta aħna id-diskussjoni tagħna nifukaw fuq it-tielet alternattiva nistgħu nagħmlu pass il qudiem pass pożittiv. Nixtieq ningrazzja ħafna Salvador għal boħra tal-xogħol kollu li għamilsa biex preżentana dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Naħseb li issa jmiss il-partit ta' ħodor kjoċ. Oui, Madame la Présidente, merci, et merci au rapport. Iva, grazie ta' s Signora President, grazie li rapporter u kol tal-ħidma tijaw. U għadem ikun preċis, konċis u dirett u dejjem jatina għajnuna biex jispiegana l-affarijiet Jina mħasseb dwar il-kalendarju politiku jina nifem il-kwistjonijiet tekniċi li rasa ir-rapporter fil-proposti tiegħu. Iżda jekk aħna qed ngħidu li ħantawlu l-perjodu b'sentejn. Sentawlu dawn il-perspettivi li ġew infasla qabel il-kriżi huwa aċċettabbli b'mod politiku li ntawlu b'sentejn dawn il-perspettivi finanzjarji ġew diskussi f-ċirkostanzi tas-sew differenti Umbat irdu naħsbu li dawn diskutajni jam qabel Lisbona, u għalek għanna responsabilta ġdida issa fir rigward ta' negozjati dwar l-MFF. U għalek jena qed impoġġi f'dubju din l-estensjoni. Issa dwar it-tul, jina mux konvint bit-tul ta' ħames snin għal darbohra. Nifhem l-argument tekniku li jgħid illi aħna għandna l-mandat tal-Parlament illi huwa f'konformità mal-pjanar finanzjarju iżda Dan irrid tkun f'konformità wkoll ma dak li qed jiġri. Irrid tkun f'konformità mal-politika. U jiena naħseb li ħames snin u perjodu qasir wis għall pjanar tal-politika jekk naraw l-esperjenza li għandna jekk naraw il-politika ta' koeżjoni. Is-soltu anke seba' snin ikunu osra wis. U għalhekk ma nafx jagħmel sens il-perjodu ta' ħames snin naf il-Kummissjoni hija favur dan imma jiena minix konvint jow nkella qed nistenna eh, li nisma' ċertu argumenti li jikkonvinċuni li dan huwa f'konformità ma' dak li qed isir jista' jkun illi f'sentejn l-awtorità ma tkunx xada hemmhekk ikun hemm gvernijiet oħra u l-affarijiet ikunu xi ftit aktar diretti, imma bħalissa m'għandniex din iċ-ċertezza. U għalhekk irridu nindirizzaw l-affarijiet mal-ewwel u nippruvaw ninfurzaw l-affarijiet fil-Parlament biex bekk aħna nkunu nistgħu niksbu l-pjanar finanzjarju qed nitkellem mod personali mhux fisem il-grupp U naħseb dan huwa l-aħjar approċ, iktar approċ realistiku bħalissa. Iva, grazzi Richard. Grazzi tassew, President. Il-grupp tagħna ma kellu jismin biex eh, jinġabaru jiddiskutu għalhekk qed nitkellem mod personali jiena eh, ser nieħu dan il-programm ta' seba' snin para regola ġenerali. Favuri jiena ngħid illi dan jissodisfa rekwiżiti għall-istabilità illi aħna nkunu neħtieġu għal pjanar fuq medda twila ta' żmien, pal pereżempju politika ta' koeżjoni u tal-bidja. Iżda hemm żewġ problemi marbuta ma' dan. U għalhekk naħseb li qed niddiskutu llum l-ewwel net dan m'għandux responsabilità demokratika, democratic accountability. Is-sistema kollha dan l-MFF huwa kunċett li l-pubbliku ma tantx jifmu lanqas minn ħalla sit-taxxa minn jiffinanza dan il-programm u għalhekk dan irridu nindirizzaw u jiena naħseb illi wara trattat ta' Lisbona din saret kwistjoni ħafna iktar importanti u għalhekk il-programm irid tkun f'konformità aħjar mal-mandat tal-Parlament u tal-Kummissjoni dan kun ta' vantaġġ u dan nistgħu niksbuh aħjar permezz ta' ta' mandat tal-budget ta' ħames snin. It-tieni kwistjoni dwar il-flessibilità. Kif qalu ħafna kelliema aħna qegħdin ngħixu fi żmien li qed jinbidel malajr u għalhekk idilli li huwa importanti illi l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea nirrefeduhom b'mod kostanti. Ikun hemm proċess illi dan ikun jista' jsir fuq bażi regolari. U jiena ma naħsibx dan jikkontradiċi l-istabilità tal-ippjanar fuq meta twila ta' żmien f'kategorija wieħed u tnejn jekk il-budget ser ikunu aktar ristretti u għalek il-marġni ikunu inqas, dik il-flessibilità tkun xiftit aktar ta' vantaġġ u għalek dan ifisser illi jiena personalment favur il-programm ta' ħames snin. Jiena interessat ukoll fil-kunċett ta' ħamsa plus ħamsa minna tal-Kommissjoni ma jidil li l-reviżjoni ta' nofs iż-żmien ser tkun kbira biżejjed b'saħħitha biżejjed. U għalhekk eh, tant tkun b'saħħitha li jista' jkollna programm ta' ħames snin ġdid. Iżda jekk ma tkun daqshekk b'saħħitha programm ta' xar snin ser iżid il-problemi pal dawk li qegħdin ngħaddu minnhom bħalissa naħseb li dan jagħmel ħsara li żewġ naħat. U għalhekk jiena favur programm ta' ħames snin. U anke wkoll dwar il-mod kif ikun hemm it-tranzizzjoni ta' dal-programm. Grazzi tassew, Miguel Portax. Grazie tassew, President. Għandi kumment. Għandi kumment dwar iż-żmien u l-ekonomija. Meta aħna nistaqsu li nafusna jekkus aħjar ħames jew seba snin, irridu nżommu f'moħħna illi li pjanar finanzjarju kif aħna nagħmluh imbidel strument li huwa sigura l-istati meta ikunu l-istati stess illi jifinanzjaw il-budget imma dan mhuwiex strument ta' pjanar tal-investimenti pubbliċi. Għanna ekonomija illi edin naraw fija dejjem aktar elementi ta' nuqqas ta' ċertezza. Edin naraw waqtiet ta' inċertezza illi edin isaħu b'mod aktar malajr. U għalek jina naħseb li l-pjanar ta' seba snin hija soluzzjoni ħażina. Jina kontra l-5 plus 5 minħabba raġuni li diġa semmi tal-iġmem nibda garanzija ta' revizjoni serja, revizjoni ta' nofsizmin, żmien, Dan nafuħ diġa mill-esperienza li għanna, iżda apparti dan u għacċar daqs il-kristall illi 5 plus 5 ifisser illi it-tieni ħames snin ikunu biss estensjoni tal-ewwel ħames snin. U għalhekk minn din il-perspettiva l nżidu id-disciplina tal-pjanar hija xi ħaġa illi aħna m'għandniex bżonna għaliex l-ekonomija qegħdin naraw li qed tinbidel aktar u hija dejjem inqas ċerta. Dan wasalni għattini komment. Meta ser nintroduċu dawn il-ħames snin il-ġodda mill-2016 għal raġuni ta' ordni politika l-Parlament Ewropew li jmiss suppost jrid issemmi leħnu isemma leħnu u mhux biss joqgħod jappoġġa dawk il-perspettivi finanzjarji li jmiss. Aħna fl-Ewropa irridu norbtu ma l-eżerċizzju demokratiku, l-eżerċizzju tal kif nonfqu l-flus, ta' kif inwetqu l-budget. Jew inkella. Ma nistax nilludu ruħna illi hemm ċertu sem fit-twetti Ewropew għaliex kont qed ngħid l-2016 għaliex semmej din id-data. Għaliex naħseb illi l-Kumitat xur irrid jara illi l-MFF li jmiss jarom fuq bazi zero, iġifiri kun informa dwar il-priorità tal-istrateġija u mux dwar il-kontinuità tax-xogħol tax-xogħol li diġa' jinsab hemmhekk fil-budget. Għandi dubji serji dwar il-fatt illi din tista' seħ qabel 2014. Dan minħabba il-qada politika attwali bejn il-bosta gvernijiet. It-tielet punt u l-aħħar punt jiena naqbel ukoll mal-kollegi soċjalisti jiena naħseb li sena ta' negozjati huwa aktar minn biżejjed. Biex nikkonkludu dwar suġġett tal flessibilità, jiena naħseb illi din trid tkun akbar meta mqabbla ma' dik li hemm illum. kemm f'dak l-għandu xaqsam il-budget kif ukoll fir-rigward tal-estern. Jina naħseb illi aħna irdu natu stabilità fuq medda medja ta' żmien lil ċertu linji ta' politika jekk tkunx il-politika tal-bidja jew inkella dik marbuta mal-fondi strutturali. Għaliex aħna nistaw naħdmu għabazit ta' mewġa li tibda fil-bidu tal-programmazzjoni finanzjarja u li tikber lejn l-aħħar ta' dan l pjanar. U għalhekk jista' jkollna approċċ li minn qabel ibassar illi jalloka perċentwal l perspettiva finanzjarja li jmiss lil dawk illi jkunu għadhom lanqas bdew fiċ-ċiklu li huwa previst għall-MFF li jmiss. Grazzi. Iva, grazzi tassew. Grazzi ħafna jina u koll tal-opinjoni li din il-fazi inizjali għanda tkun bizziet, pero jina naħseb li qabel ma aħna u koll nibdaw nasbu fuq dawn il-linji aħna rridu l-ewwel net namlu negozjati mal-Kunsill. u mbagħad aħna naslu għal riżultat u naraw kif aħna mbagħad nixtiequ illi naqblu fuq il fuq il-, -pens, fuq il il-qafas finanzjari multijanwali li jmiss ġifiri aħna rridu niddiskutu l-alternativi kollha bat mhux ġiġa nirtilqu il-pożizzjoni li l-Kunsill kollu bżonn sena sabiex jaqbel magħna dwar xi ħaġa partikolari naħseb li jekk nimxu hekk nkun daqsxejn f'diffikultà jiena qed nħares nhar jekk hemm rappreżentant tal-EFD però minn lider ma' ħadd ġifieri jiena issa nista' nala il- Anzi, ħanajdilkom u naqralkom il-lista tal-kellima kif jena rċivejtom l ewwel għanna li krin Ellen Ellis Ramarinescu Tanta u Gias. Gunsh. L-opinjoni tiegħi Ovvjament hija opinjoni personali għaliex il-grupp tiegħi għadu ma diskutix dwar dan is-suġġett u għalhekk jiena tkellimt mod personali mhux fisem il-grupp. Ja, aber ich bin sicher, dass du überzeugt. Iva, pero jiena naħseb li inti tant inti konvinċendi li naħseb li mbagħad tista' tikkonvinċi li l-bqija tal-grupp tiegħek dak li inti temmen fih. Ma mela, nibdew bil kellima grazzi ħafna u tajjina nittama illi il-partit ikun jista' jirrifletti daqsxejn iktar dwar dan il-punt. Jiena m'iniex daqshekk sorpriża jiena naħseb illi eh, minn dejjem jiena kont naħdem fuq il-politika reġjonali u żgur li din mhijiex l-ewwel darba qed nesperjenza nuqqas taf dak f'dak l x'jaqsam il-qafas multianwali. Jiena nixtieq li nirringrazzja eh, il-prezentazzjoni ta' dan eh, ir rapporter tar-rapport ta' dan il-rapport, naħseb li kien interessanti ħafna li naraw li l-MPs dejjem jaħdmu favur demokrazija, mbagħad wieħed mur jaħseb awtomatikament fuq il-perjodu leġislattiv tal-leġislatura, però jiena wkoll kont preżenti hawnhekk f'dan il-kumitat fejn aħna tkellimna ħafna fuq il-politika ta' koeżjoni. Għal din raġuni jiena nixtieq li nerġa' nitlob lilkom ilkoll sabiex aħna fil-fatt natu naqroħra li ċittadini, speċjalment li reġjuni li huma mill-quta ħażin ħafna, speċjalment jekk aħna niddeċidu li konna eh, perspettiva finanzjar ta' ħames snin jew ta' seven snin, seba' snin, jiena naħseb illi hija daqsxejn Ma nxa din nejdu l-verita għek, minħabba li jista jkunu l-indumu sena sabiex naqblu, pero fil-verita jistgħu jdumu iktar, aħna nistgħu ndumu sentej u nafsi u tliet snin sabiex nablu negozjati li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikunu konklużi u deċiżi f'lejl wieħed u dan dejjem responsabilta u l-spejjes għal dan kollu ħallas dejjem ir-reġuni u r-reġuni fil-verità rridu jaraw kif implementaw il-politika tagħna u l-deċiżjonijiet li aħna nkunu ħadna ġifiri jekk aħna fil-verità nintroduċu periodu ta' sena biss, dan zgur ħaj jirrappreżenta problemi minħabba li huma rridu jaraw eżattament kif dan kollu li aħna deċidejna jista' jkun implementat fi proġetti Ewropej kif għandhom ikun implementati f'reġun. Kif ir-reġuni għandhom ukoll jaraw li l-anijiet u ambizzjużi tal-Unjoni Ewropea jkun implementati wkoll fir-reġun. Jiena naħseb li rridu nagħmluha ċara li perjodu ta' negozjati ta' sentejo u nofs u tul ta' żmien tal-avas finanzjarji. Jela ħjar ħaġa minkejja l fat li forsi mhux taqsek importanti però jekk aħna ikollna eh, perjodu tul ta' żmien itwal hija ħaġa tajba wkoll u tini ħaġa aħna rridu naraw il-proġetti ma jkunux implementati u jew konklużi f'sena jew sentejn minħabba li hemm ħafna strateġiji ekonomiċi u soċjali li qed ikunu ppjanati fir-reġjuni u li aħna wkoll nitolbhom sabiex jagħmluhom. u li nisolbu l-iktar sigurta naħseb li dan jista' jkun possibbli fil-periodu ta' ħames snin. Iżda jekk jiena nisma dwar l-alternativa ta' sentejn ħames snin ħames snin, seba' snin jew għaxar snin, jiena naħseb illi din mhijiex daqshekk flessibbli minħabba illi jew wieħed ikollu revizjoni kif suppost jekk hekk aħna biżejjed illi konna periodu ta' ħames snin ġifiri biss ikonna problema li għanna niddiskutu iżda jekk aħna jkonna periodu ta' xar snin jidu naraw kif eh, il-mod ta' kif aħna ħanaħdmu kux ħanaħdmu bl-istess mod iżda naħseb illi jekk skur ma nkunx nistgħu nħidu azzjoni b'mod flessibbli naħseb illi verament rridu nżommu u dimajnejna kif aħna nistaw nżommu sistema li għanna ġifiri nerġaw n-implementaw mill-ġdid periodu ta' perspettivi finanzjari ta' seba' snin. Aħna rajna li dan kellu vanur u meta jiena niftakar fuq il- fil-fat periodu li jizdib sentejn jew bit tlet snin oħra jiena naħseb illi dan jista' jagħmilha naraw jekk hux possibbli fil farijiet ta' uridu jiena naħseb li l-Parlament u l-Kummissjoni dejjem ikunu qegħdin jipparteċipaw sabiex jippjanaw mill-qabel il-budget, nivalwaw il-budget u koll u anka permezz ta' xiftit eh, iktar flessibilta. Jina naħseb li u importanti ħafna li narfu l fatti li aħna għandna bżonn il-flessibilità li naraw li anka dan il-politika ta' koeżjoni kif kienet prevista l-bidla minnaħa tal-Kummissjoni li aħna u dawn il- il mota kif aħna nistgħu nreaġixxu mhux biss ikonna nistriħu nserħu fuq din ir-riserva u naraw ukoll kif dan l-aħħar perjodu wera li aħna l-politika ta' koeżjoni jekk aħna verament nippjanaw u nħejju minn qabel l-istrateġija ekonomika, naħseb li naturalment aħna nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna però bżonn nkunu flessibbli kemm jista' jkun ħalli aħna nkunu nistgħu nieħdu reazzjoni u naraw illi niblu ċertu affarijiet jekk ikun hemm bżonn skont dak li jkun qed jiġri b'mod attwali. Jiena naħseb li din hija ħaġa importanti ħalli aħna naħdmu iktar favuri ċ-ċittadini tagħna u rridu naħsbu fuq il-fatt ukoll li d-demokrazija hija xi ħaġa importanti ħafna b'dan il-proċess kollu u li aħna rridu nagħmlu li nfusna unur biex xogħol li aħna nagħmlu hawnhekk u naħseb li hemm argumenti tajbin illi konna perjodu it-twel ta' tħejjija u ta' pjanar ġifier ta' seba' snin jew iktar u mbagħad naraw il-reġuni u ir-reġuni fil fattu u l-komjuns tagħna jkunu jistgħu iħejru ħam tajjeb ħalli jimplementaw l-istrateġiji u deċiżjonijiet tagħna u naħseb li jekk ma nagħmlux hekk din skur tista' tpoġġi iktar pressjoni. U aħna u wkoll fuq il-proposta li aħna ntawlu l-perjodu ta' seba' snin bis-sentejn oħra jina naħseb il-program kooperattiv kollu kemmu bħala bazi legali ma diġ teżisti U għadin raġuni raġuni, reġuni kif ukoll l-istati membri jridu għal sentejn wara jippjanaw ix-xogħol li għandhom jagħmlu dan mu skont l-istrateġija tas-sena 2020 hija possiblu di xi ħaġa oħra illi jiena naħseb li diffiċli din iż-żida b'sentejn oħra minħabba li aħna ma nafux jekk sentejn oħra pereżempju l-Kunsillu x'ħajkun f'pożizzjoni ħersa biex jinnegozja tagħna. Aħna rridu naraw eżattament f'liema sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea ħadd issab fiha minn hawn sentejn oħra. Aħna bħala Parlament nixtiequ naħdmu favur ir-reġuni anka fil-negozjati li palissa din jintemmu mbagħad naraw il-mod ta' kif il-pożizzjoni tkun deċiża u jiena naħseb li l-aħjar perjodu u perjodu ta' seba' snin. Grazzi. Grazzi ħafna Engel. Merci Madame la Présidente. Je voulais commencer dans la lignée de... Grazzi. Grazzi sew, Signor President. Jiena xtaqt inkompli nitkellem dwar dak li kien qed jgħid is-Sur Karax hija xi ħaġa tad-daħ li aħna qegħdin nitkellmu dwar it-tul tal-MFF illum. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea ma kellix laqa waħda biex titratta l-kwistjoni ta' sfidi marbuta mal-politika jew mal-linji tal-politika jina din nara bħala xaġa tassew stramba ħaġa ta' sew stramba wkoll minħabba dak li qed jiġri flaqa oħra illum. Aħna daqsejri naċċettaw ċertu affarijiet minħabba raġunijiet ta' austerità tal-budget. Aħna edna li sakemm ma jkunniex wieħed fil-mija tal-GDP sennejdu ngħidu iwa biżejjed imma biżejjed għal 10 snin. Aħna qegħdin nintebħu x'qed nagħmlu hawnhekk. Dan ifisser illi fl-2010 aħna qegħdin naċċettaw illi sa l-2023 l-2023 aħna mhux se nkunu għamilna progress marbut mal-finanzjar Ewropej u lanqas progress bil-politika tagħna. Anke jekk aħna naħsbu li rridu l-progress din hija xi ħaġa tad da, jiena ma rridx inkun parti minn dan l-eżerċizzju. Jiena nifem li aħna rridu niddiskutu dwar it-tul tal-MFF li jmiss. Iżda, ejjew, nħarsu kolle il-kontenut, ejjew naraw x'għandu jkopri dan kollu. Jew naraw din it-tabella per eżempju, fejn aħna naser kun qegħdin nittrattaw l-agrikoltura u mbagħad il-kohesjoni u solidarjetà tajjeb wis 30% tal-volum attwali u mbagħad ser nittrattaw riċerka u l-innovazzjoni. Un-bat l enerġenza u Network Sans Ewropej din jaxa xi ħaġa ħafna ħjar u mbagħad hemm l-affarijiet barranin. Din jaxa xi ħaġa mhux probabbli li hija ġdida jew kważi ma smajt il-ħadd jitkellem dwar l-awtoritajiet il-ġodda ta' supervizjoni finanzjarja il irdu niffinanzjaw. Għaliex ovvjament jekk ma jkunx hemm il-fondi xejn musar ser jiġru jiġri mbagħad hemm ir-riforma tas-sistema tal-finanzjar fit-28 ta' frar u mbagħad nitrattaw il rapport stess marbut ma' dan. Jiena jidir li li aħna ser inkunu qegħdin għattaw nofs ġurnata nitrattaw kustjoni speċifiċi u mbagħad nitkellmu fuq rizorsi propri għal eh, nofs ġurnata oħra jew kellha rizorsi u daqshekk u ser infasslu rapport. U għalhekk il-kumitat ser ikun għamel kollox ħlief jitkellem dwar l-isfidi marbuta mal-politika. Jina ħassajt li dan kelli ngħidu għaliex din il-ħaġa illa id għani mill-bidu tal-ħidma ta' dan il-kumitat. Issa dwar il-budget jiena nixtieq ngħid xi ħaġa li hija tassew serja. Ma nafx intom kemm trattajtu l-budget nazzjonali, jiena l xi snin kelli nitratta il-budget ta' pajjiżi. U li pjanar finanzjarju għal 10 snin huwa l-iktar kunċett ridikolu li qatt smajt huwa kważi impossibbli li tippjana l ħames snin naħseb wara għal 10 snin. Din hija xi ħaġa possibbli biss jekk ikun hemm artiklu fi trattat tagħna illi jgħid illi hemm massimu għal riżorsi tagħna għan l-infiq tagħna iżda jekk aħna ta' bilħa irridu budget serju li hekk suppost qed nippruvaw nagħmlu U ovvjament il-kumitat tagħna hekk suppost qed jipprova jagħmel. Jien naħseb li jkun impossibbli kieku kellna nippjanaw għal 10 snin. Jekk aħna rridu nibqgħu serji mela allura rridu perjodu ta' 5 snin u anke dan huwa perjodu pjuttost twil. Allura jagħmel sens jekk aħna ngħidu li għandna strateġija ta' Ewropa 2020 skont kif naraw l-affarijiet dan jista' jibda fl-2013 u jfisser illi ser iduma mal 6 jew 7 snin u għalhekk il-konklużjoni l-aktar loġika tiegħi tkun illi aħna rridu illi inwettqu ħafna minn issa sal-2020 mill-2013 sal-2020 għandna perjodu ta' 6-7 snin u mbagħad fil-perspettiva finanzjarja li mis aħna ser inkopru dan Umbat aħna nkunu ksibna l-anijiet illi aħna waqqafna fi strateġija Ewropa 2020. Dan huwa dan għandu jkun il-mod kif aħna għandna nindirizzaw l-affarijiet. ma nagħmlux hekk, allura x'sens fih l-MFF illi jmiss? L-Ewropa mhux ser tonfoq iktar minn wieħed fil-mija tal-GDP u minħabba l-sitwazzjoni istituzzjonali attwali jiena naħseb li dan huwa l-unika l-unika ħaġa li l-MFF ser tikseb ser tpoġġi dan iswed fuq fu abjad. Aħna ser naddu mill-budget attwali u mbagħad fis-sentejn li ġejjin aħna ser nkun qegħdin ninnegozjaw l-MFF il jmiss. Mbagħad ser ikonna MFF fejn l-istituzzjonijiet fejn l-istati membri l-oħra ser ikunu repu l-battalja tagħhom kontra l-istituzzjonijiet u dan ifisser li huma ser jagħmlu limitu tal-infiq fl-Ewropa ta' wieħed fil-mija. Jiddispeċini li mniex daqshekk entużjast. Iva, grazzi sew Jina nista nifem il-perspettiva tijak. Issa jina naħseb dak li ser ngħid palissa japplika għalina l-koll fiħdan dan il-komitat. L-ideja marbuta ma li pjanar finanzjarju fuq medda medja ta' żmien mhijiex xi ħaġa illi aħna qegħdin eh, niddubitawha. Jiena naf illi din hija differenti meta mqabbla ma dak li nagħmlu fil-proċeduri nazzjonali tal-budget għaliex fir-rigward tal-budgets nazzjonali il-pjanar ta' nofsi żmien, pjanar finanzjarju, huwa kompitu tal-Ministri tal-Finanzi u jekk in-nies jindunaw illi huma m'għadhomx tajbin huma ifasslu Eh, pjanar finanzjarju ġdid. Iżda fuq livell Ewropew hemm liġi illi tkopri l-MFF u din tatina ċertu ammont ta' sigurtà ta' ċertezza. Issa, minħabba li aħna għanna ċertu ammont tal-budget li huwa bbażat fuq is-sussidjarjetà dan jagħti s-sigurtà l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea in ġenerali. U kina ma nistax naċċetta mod l il-kritika tiegħek dwar dan l-MFF anke jekk huwa fuq ħames seba' jew għaxar snin. Din kolla ġiet ivintata biex aħna ikonna ċertu ammont ta' ċertezza marbuta mal-ippjanar tagħna. Ovvjament, aħna din warbu l-fatt li hemm problemi, jinqalaw problemi l-ammulaw, iżda dan fil-passat wassal għal ċertu ammont ta' stabilità marbuta mal-miżuri finanzjari li rridu jiġu finanzjati fuq livell Ewropew u politika illi mbagħad tispiċċa tiġi implementata fl-Stati membri li u li jgawdu ċittadini kollha Ewropej. Jina naħseb li din il-ħaġa hija valur minn nifisa. James Alex. Grazzi tassew, Signor President huwa leġittimu li aħna id nagħmlu il-ħames alternattiva għal seba' snin għaliex aħna hekk għamilna fit tliet darbit li għaddew kif għamel Salvador f'dan f'din il-karta ta' riflessjoni. Iżda aħna rridu naraw illi fil-dokument tal-qorti tal-awdituri meta aħna nippruvaw nixbu statement of assurance illi na nippruvaw namluħa l-15-il sena u sa' f 16 sena fejn għatmanniġ dan, naraw problemi fil-fondi strutturali fejn għanna regolaritajiet fi transazzjonijiet u għalek aħna ma nistawx nikbu statement of assurance u f-pajizi kulħadd jgħid li jekk aħna ma niksbuż dan statement of assurance, inti mhux qed tkun dan huwa minnu. Imma dan ukoll għajjem ċertu nuqqas ta' ċertezza dwar kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jiġu amministrati jina mill-esperjenza li għandi ili membru mill-1984 fil-Kumitat tal-Budget dan kien perjodu ta' 5 snin, 84 sa' 89 kien perjodu ta' ħafna ma kenniex perspettiva finanzjarja stajna ninnegozjaw budget annwali li permezz tiegħu aħna kellna diskussjonijiet twal, kellna anke darba minnhom fejn kellna tlet fażijiet ta' qari, iżda jiena ngħid li f'dan l-20 sena kien hemm nuqqas fil-kapacità ta' dan il-budget u l-parlament biex is-sistema tkun waħda accountable, waħda responsabli dan għaliex għandna programmi multianwali illi jieħdu ċertu responsabilta minnaħa tagħna u jpoġġija fuq l amministrazzjoniet nazzjonali u għalhekk jekk qed tfittxu responsabilità mela allura l-aħjar verżjoni, l-aħjar alternattiva hija t-tielet alternattiva li xinnaqber ma' dawk il-kollegi li jekk aħna naslu ir-raba alternattiva 5 plus 5 l-esperjenza ta' revizjoni preċedenti mhux bistik attuali fejn ma saritx, nafu li din tista' tarġa' ma ssirx. Ovvjament għandna ċifri li jorbtuna permezz ta' Trattat ta' Lisbona dawn il-figuri huma importanti m'hemm l-ebda flessibilità f'reviżjoni ta' perspettiva ta' xar snin l istess mod, jekk aħna rridu naraw responsabilità demokratika, demokratika din kienet ħaġa ta' sew stramba fi dan il-Kummissjoni ta' Barroso huwa għamandu l-ebda influenza fuq l-ewwel mandat tal-perspettiva finanzjara kif sar minn Romano Prodi u fit-tieni waħda u ma kellux influenza lanqas u għalhekk kien hemm żewġ mandati tal-Kummissjoni fejn kien hemm programmi illi huwa seta' jressa jew seta' jżid ma kellu l-ebda influenza fuq is-sistema tal-finanzjar għaliex din kienet diġà ġi trattata fil-perspettiva finanzjarja u għalhekk jiena kif qalu ħafna kollegi li huwa loġiku ħafna illi rridu nadottaw u rridu niżguraw din il-perspettiva finanzjarja twassal sistema permanenti fejn ikun hemm elezzjoni tal-Parlament Ewropew ikun hemm kampanja fejn il-partiti politiċi kollhom il-kandidati tagħhom li jkunu preżenti jina għalek naħseb li Salvator għandu bżon ta' iktar minn sena biex jinnegozja perspettiva finanzjar din ħaġa sempliċi jekk ikun hemm kummissjoni li kollha idea tajba dwar il-programm li ser tkun qed tintroduċi. Iżda il-dokumenti kunu diġa ġew infasla minna tal-burokrazija, u għalek jina jidilli illi dak kollu li jippermettilna biex għana jkonna elezzjoni biex jkonna programmi, deċizjoni li tittieħed. badan kollu jiġi implementat f'konformità mal-proġetti illi jkunu għaddejjin, dan jista' jżid ir-responsabilità, l-accountability tas-sistema. Irrid iżid ukoll il-flessibilità tagħha għaliex jekk għandna sistema ta' ħames snin inti ser tiżgura anke jekk ikun hemm reviżjoni marbuta magħha anke jekk ma jkunx ma tkunx reviżjoni sinifikanti hemm min jibqa' jinsisti dwar il-mekkaniżmi ta' implementazzjoni tal-politika biex nikkonkludi Wara kollox, aħna għadna ma smajniex dwar situazzjoni ideali fil-budget, il-programmi tal-arendi, mumiex eh, f'konformità eżatta ma l-perspettiva finanzjarja x'għandhom il-kalendarju tagħhom. Għaliex forsi għandna bżonn ta' iktar eh, żmien, iktar minn ħames snin, jista' jkollna dan il-programm ta' xar snin, 5 plus 5, jkollna programm ta' reviżjoni, mbagħad għal fondi ta' koeżjoni biex niżguraw li konna qafas xieraq illi ma jiġix deċiż biss permess tal-fondi ta' koezjoni għal kulħadd imma jkollna qafas ġenerali illi b'mod demokratiku jkun f'konformità mal-ħames snin li aħna dejjem konna favorihom u mbagħad ikollna xi ħaġa li permess tagħha aħna konna nistgħu nittrattaw il-fondi ta' koezjoni li neħtieġu għal pjanar fuq medda twila ta' żmien. Għandi kumment ieħor. Jiena jidhirli illi aħna għandna bżonn ta' dibattitu reżoluzzjoni fil-plenarja dwar dan is-suġġett qabel ġunju tas sena d-dieħla. Għaliex Jekk din ser tkun il-kwistjoni aħna noħorġu biha, il-Kummissjoni diġà ddeċidiet li tagħmel dan il-programm ta' 5 plus 5 eh, tkun ħaġa stramba li aħna jkollna votazzjoni fit-8 ta' Ġunju jew meta tiġi pjanata mbagħad 15 wara nissuġġerixxu xi ħaġa l-Kummissjoni toħrob xi ħaġa oħra. Jiena naħseb illi dan huwa importanti ħafna biex aħna insawru il-politika. Jiena nissuġġerixxi frar jew Marzu meta aħna jkollna la oħra tal-Kumitat, meta jkunu ġejjin ġew l-oħrajn u jtuna l-opinjonijiet tagħhom li huma tanti ħadnu, tanti għal-qalbhom, ikonna dibattitu fil-planarja għalix dan u għal-aħjar mod kif aħna niksbu disciplina budgetarja u l-flessibilità budgetarja fis sistema Grazzi. Ja, vielen Dank, James. Iva, grazzi sew, James. Rovele Marinescu. Murind, uh, aș vrea să Salvador pentru... ta' sew. Grazie tassew, Signor President. L-ewel net jena nishtiq ringrazzja Salvador ta' din il-karta ta' riflessjoni. U l-mod kif huwa mexa f'dan id-dibattitu. Jina naħseb illi biex huwa fassal dokument ta' riflessjoni bħal dan din kienet ideja tassew tajba għaliex turi ċertu trasparenza u jabbażi tajba biex aħna nibdew niddiskutu hawnhekk fil-ħdan il-kumitat. Biex twieġeb ċertu mistoqsijiet, mistoqsijiet illi jiena naħseb li huma meħtieġa huma interessanti u rilevanti għal membri kollha u mhux biss għal grupp tiegħi issa dwar it-tul tal-MFF. Jiena naħseb li huwa suġġett importanti. Għaliex ovvjament ippjanar budġetarju nazzjonali jiddependi fuq dan sa ċertu punt Anke il-budget reġjonali dependu fuq dan, kien hemm inqali li l-budgets nazzjonali jiġu pjanati fuq perjodu ta' erba' snin. Huwa diffiċli li jinqabżu, iżda ma naħsibx li din din il-ħaġa minna. Għaliex il-budgets nazzjonali spiss jissawru fuq il-perjodu li l-gvern eh, jibqa' fil-mandat tiegħu, iżda ovvjament L-affarijiet tagħna huma xi ftit aktar differenti. Perjodu inqas ifisser li wieħed ikun jista' jibdel il-budgets biex jieħu konsiderazzjoni realtajiet finanzjarji. Perjodu itwal jippermetti biex inti tagħmel ippjanar fuq medda twila, twila ta' żmien aħjar. U għalhekk naħseb li hemm vantaġġi u żvantaġġi. Għaż-żewġ alternattivi u aħna rridu insibu it-triq tan-nofs bħala soluzzjoni sa jekk neħdu l-perjodu ta' ħames snin, perjodu l-aktar qasir, Dan nistgħu nirfinaw xi ftit, ovvjament. Minnaħa tal-Parlament u l-Komissjoni. Iżda il-problema hija marbuta mat-tul ta' negozjati. Dak li spiss jiġri huwa illi wara li l-Parlament Ewropew il-ġdid jidħol fil-mandat tiegħu u kun hemm Kummissjoni Ewropea ġdida wkoll. Huwa dakinhar illi irridu namlu diskussjonijiet ġodda u l-budgets il-ġodda irridu jitfasslu jekk dan jista' jiġri fi żmien sitt xhur tajjeb u Iżda xi drabi hemm bżonn ta' sitt xhur qabel ma titfassal il-Kummissjoni ġdida. Minħa l-oħra jekk ikonna MFF ta' seba' snin, eh, mill-esperjenza tal-passat indunajna illi seba' snin huwa żmien tajjeb biex niksbu ċertu riżultat u l-affarijiet imxew pjuttost ħarir fil-passat. Iżda din l-alternattiva tal-5 plus 5 jina naħseb li kif jinsab l-affarijiet bħalissa dan huwa dan ikun l-aħjar mod kif nindirizzaw din il-kwistjoni. Ħanejdilkom għaliex. Jina naħseb illi Din hija triq tan-nofs bej żewġ alternattivi differenti huwa perjodu pjuttost twil, wieħed ikun jista' jippjana programmi fuq perjodu pjuttost twil ta' żmien iżda fl-istess waqt wieħed ikollu l-opportunità illi jagħmel ċertu rfinar u ċertu bidliet tal-budget. U naħseb li din tkun sitwazzjoni ħafna ħjar minn dik attwali. Il-Kummissjoni ovvjament ikollha kull interess illi tagħmel xi tip ta' reviżjoni u tagħmel it-titjib meħtieġ u għalhekk jiena naħseb li l-għażla 5 plus 5 hija l-aħjar għażla. Grazzi tassew. U għadajem tajjeb li wieħed jiftakar illi aħna neħtieġu illi ta' flessibilità fuq livell Ewropew għas sitwazzjoni finanzjarja illi konna. Iżda xi drabi irridu noqogħdu xi ftit attenti. Għaliex huma l-istati membri illi jgħidulna jekk l-ekonomija jsejra żmerġ u għalhekk huma jkunu jridu jnaqsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom l-budget Ewropew. Iżda aħna rridu ngħidu li jekk aħna konvinti li ta' bilħaq hemm valur Ewropew miżjud illi jiġi spronat mill-azzjoni Ewropea u jrid jiġi finanzjat mill-budget Ewropew, mela allura aħna se nkun neħtieġu aktar flus fil-budget Ewropew f'dak iż-żminijiet ekonomiċi. U għalhekk naħseb xi drabi illi aħna nkunu xi ftit indipendenti mis-sitwazzjoni ekonomika illi konna dak iż-żmien. L-Onorevoli Reimers. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-li fassal dokument daqshekk ċar u tagħna alternattivi differenti. Huwa importanti illi aħna nagħmlu distinzjoni bejn il-perjodi tal-mandati qablu l-MFF. Hemm inqal li hemm livell differenti ġifieri l-implementazzjoni fuq livell lokali u fuq livell ta' stat membru għarrek ma rridux ninsew illi wara kull MFF u wara kull deċiżjoni budġetarja ikun hemm żmien, ikun hemm perjodu ta' żmien biex dawn id-deċiżjonijiet jiġu implementati fuq livell anke lokali u għalhekk jekk dawn inkluduh fil-ħsibijiet tagħna mbagħad naraw tielet alternattiva li tidilli loġika ikun forsi aħjar illi nitrattaw żewġ affarijiet oħra biex meta wieħed ikun qed jimplementa jikkonsidra dan il-perjodu ta' ħames snin jew inkella kollu alternattiva f'ċertu qosma tal-budget fejn wieħed irid jaħseb termini ta' xar snin biex ikun jista' jikseb aktar stabilità f'dawn iż-żoni għaliex aħna rridu trasparenza, rridu l-flessibilità biex aħna inqisu wkoll il-perjodu tal-mandati demokratiċi. Iżda fl-istess waqt irdu nippermettu biex l-awtoritajiet lokali kollom ċertu ammont ta' ċertezza fl-ippjanar u għalhekk forsi nistgħu noħolqu perjodu ta' xar snin għal ċertu programmi, forsi din tkun xaġa ħaġa siwja biex huma jkollhom ċertu ammont ta' ċertezza fl-ippjanar tagħhom. U għalhekk forsi rridu naqdu dawn is-sistemi differenti u ngħidu f'ċertu oqsma tal-baġit għandna flessibilità u għalhekk ħames snin huma biżejjed u f'ċertu oqsma għandna xar snin, grazzi. Grazzi. Onorevoli Danten, jina ser nżon fol osor għalix il-kelima ta' qabli ħadet li klim minħalqi. Se nitkellem dwar il-kwistjoni tal-kalendarju ta' timetable. Jina naħseb illi għal ħafna ċittadini nuqqas ta' leġitimità demokratika fl-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu ntejbuha? ntejbu din il-leġitimità. Aħna kol nġeddu l-mandat kull ħames snin u għalhekk jgħamil sens li l-Kummissjoni u l-Parlament jistabilixxu xi ħaġa, jistabilixxu politika li għandha tiġi implementata u naraw illi l-oħrajn m'għandhomx l-opportunità li jgħidu xi ħaġa dwarha din il-politika. Jiena naħseb li ma jistax ikonna dan il-perjodu budġetarju illi jibda xar, xarej, u tliet xhur wara li jiġi elett il-Parlamentu tiġi maħtura l-Kummissjoni, għaliex wara kollox, meta aħna niddiskutu l-affarijiet tagħna fl-istati membri differenti fil-perjodu tal-elezzjoni il-kampanji elettorali tagħna jridu jkunu ibbażati jridu jkunu msejsa fuq ċertu proġetti illi mbagħad dawn iridu jiġu implementati fil-budget u għalhekk iridu biżejjed ħin biex aħna jkollna dibattitu dwar il-prioritajiet tal-budget tagħna u dwar l-adozzjoni tagħhom. U għalhekk jiena xi ftit imħasseb dwar budget li għandu jibda fl-2014, għandu jibda fl-2016 biex bekk il-leġittimità demokratika tkun tista' tiġi implementata bl-aħjar mod fil-prattika u dwar din il-kwistjoni ta' deficit demokratika u nuqqas ta' leġittimità jiena naħseb illi dan jinsab hemmhekk minħabba l-fatt li huwa diffiċli li wieħed jaqra u jifhem il-linji ta' politika Ewropej għaliex kull seba' snin aħna narġgħu npoġġu kollox f'dubju. Il-budget u l-proġetti differenti li huma marbuta miegħu aħna naġaw niddeċidu għom għal darboħra. U dan ifisser il-pubbliku ma jistax isegwu x'qed jiġri, naraw narawx qed jiġri palissa l-programmi li aħna waqafna fl-2007, f'ħafna stati membri kellhom bżonn sal-2008-2009 biex ta' bilħa jagħmlu prioritajiet ta' dawn il-linji ta' politika ġodda u issa wasanna fl-aħħar tal-2010 qed niddiskutu ir-riforma. U l-MFF li jmiss. Jiena ma nafx kif in is-sitwazzjoni fil-kostituenza tagħkom, imma meta jiena mullura lura lejn dik tiegħi kult minn il-ġimgħa, in-nies jgħidu li intom diġà qed titkellmu dwar ir-riforma. Aħna għadna ma fimniex għaliex intom ħattu eh, dik id-deċiżjoni, dik it-tali deċiżjoni f'dak il-perjodu preċedenti u jiena naħseb li jekk ikonna perjodu ta' MFF qasir wis dan jista' jagħmel ħsara għal leġittimità tagħna fajnejn iċ-ċittadini tagħna sakemm aħna ma nkunux nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn il-perjodu baġetarju minnaħa u l-mod kif aħna nagħmlu programmazzjoni tal-programmi minnaħa l-oħra. Jiena naħseb illi aħna rridu ntawlu ċertu proġetti, ċertu għodda li għandna u nirrevedu l-budget mod aktar regolari biex nieħdu konsiderazzjoni realtajiet ekonomiċi. Jiena naħseb li situazzjoni sebu fija bħalissa hija situazzjoni tassew differenti minn dik li konna fija meta diskutejna l-budget li għanna palissa u għalek 5 plus 5 tidili li hija soluzzjoni aċċettabbli jekk tippermettilna biex inqablu perjodu ta' ħames snin perjodu budgetarju ma' lodda tal-programmar li jistaw idumu għal 10 snin jew iktar. Iva l-Onorevoli Uġas. Grazie Presidente. Jien naħseb li wara diskussjoni ġenerali li sviluppajna eh, sal-lum il-rapporter qed joħodna fuq eh, il-prattiċità għanna suġġetti iktar pratiku meta nqabluh mal suġġetti oħrajn nitkellem fuq. Jien naħseb illi anki wara il-dibattitu li żviluppajna llum hemm bżonn inkunu realistiċi u naraw x'inhuma l-pożizzjonijiet illi ħerġin mill-gruppi differenti u rridu nħarsu anki lejn il-limiti illi il-trattat jimponilna li għet joħorġu b'mod ċaru anki xinumma il-pozizjonijiet tal-istati stati membri u tal-kunsill. Emżon eh, niftakru f'kunċett ċar ma nistawx naċċettaw illi kunem separazzjoni bejn il-prinċipju tal-programma tal-programmar u l-prinċipju ta' responsabilità politika illi jrid jagħmel dik dak li programmar. U dara e, wasalna anki fil-pożizzjoni tal-Alde u kif qalu kol il-kollega Alvaro l-unika pożizzjoni possibbli għal dastant hija li nażlu ħames snin Rridu neħdu neħdu f'konsiderazzjoni dan il-limitu, però fl-istess ħin ma nistawx ninsew illi hemm xi previżjonijiet illi illi huma aktar wiesa u ma nistawx ikunu konċentrati fuq il-ħames snin. Aħna għalde naqblu mal fatt li għandhom ikunu ħames snin, però rridu nagħmlu studju biex naraw jekk ċerti suġġetti kif qalet il-kollega Remers jistaw xieġu separati u jiprevedu f'dan il-kas eh, dewmin ta' 10 snin. Eh, jena nishtiq namel mistoqsija l-rapporter. Nistaw xaħna nifmu li jem tlet gruppi eh, gbar illi kullħat jaqbel maħħa maħħom. Per eżempju, waħda minnhom hija l-ġdida kontra it-tibdil klimatiku, l-oħra hija li noħol u las li noħolqu it-trasport, eh, trasport eh, networks ta' trasport. U nimmaġinaw li dawn it-tlet suġġetti gbar wiesa jippermettu eh, programmar ta' 10 snin. U dana jista' jkun prinċipju vinkolanti illi Eh, il-bidliet finanzjarji jistaw jisiru biss f'dan il-qafas ta' dawn eh, ta' dawn il-prinċipi gbar biex nevitaw li mbagħad eh, nies bidlu l-karti fl-aħħar minuta. Jiena għal daqstant nixtieq nkun nafek dan huwiex possibbli li nagħmlu perspettiva bħal din. Grazzi. Grazzi ħafna. is signora Kinga issa. Issa. President. Aħna għedin namlu l-pjaniet tal-futur, pero fl-istess ħin iridu anki naffaċċaw realtajiet eh, attuali. Fl-2011 għat mandiġ ftejim forsi nil-ħuħ, pero huwa diffiċli ħafna eh, li wieħed jinnegozja mal-Kummissjon mal-Kunsill fuq kwistjonijiet tal-budget. Aħna dejjem ngħidu li għandna bżonn iktar Ewropa f'din il-kriżi, però fl-istess ħin il-Konsilja jtiva. Tajjeb, però għandu jkollna inqas risorsi fil-perjodu futur għal daqstant e, dawn il-negozjati mhux qed isiru iktar faċli illi jisiru proċeduri ta' żmien iktar twil. Għal daqstant il-wieħed jagħmel pjanijiet fi żmien għal żmin twil huwa perikolus f'perjodi ta' kriżi. U jekk nikkonsidraw it-Trattat ta' Lisbona u le, il-ħtiġijiet ah, huma diffiċli ħafna, kriterju ma diffiċli ħafna l wieħed eh, jkun jista' jinforzom. Għal daqstant ir-relazzjonijiet inter istituzzjonali ġodda għadhom mhumiex stabbli biżejjed u nittamaw illi fi żmien ftit snin E, situazzjoni titjib u nkunu nistaw nilħu ftejm iktar faċilment. Pero għadna ma wasalniex f'dan il-punt. Rridu naħsbu issa mhux biss li ikonna biżejjed żmien għal deċiżjonijiet importanti, hemm konsiderazzjoni anki oħra, ċoħi leġittimità demokratika fuq kwestjonijiet tal-budget. biex ikonna riservi tal-budget fuq kull linja biex tippermetti li l-Parlament kemm illum kif ukoll fil-futur illi adotta deċiżjonijiet mingħajr ma jimmina e, l-istabilità tal-budget. U naturalment li pjanifikar fi żmien twil dan jista' jagħmlu possibbli fil-koeżjoni, eċċetera U dana se jkun marbut ħanki ħafna ma' xtib ta' risorsi nistaw norbtu fuqom jekk għandniex jekk għandna eh, flus limitata naturalment il-diffikultajiet se jkunu ikbar. Allora ma naħsbux fuq 5 snin, 10 snin, jew 7 snin, ejja naħsbu fuq mod ieħor kif naqsmu li pjanar Il-sistema attuali ma ħadmitx ħażin, il-problema l-unika li kellna u għali ma kellniex risorsi budgetarja għal programmi ġodda. Jina ma narax differenzi kbar bejn il-programmar nazjonali u l-programmar tal-komunità. Naturalment hemm kwistjonijiet ta' bidliet li ma jistax jadotta bidliet kull sena. Però hemm ċerti ċifri li jistaw jiġu revizjonati pratikament sena wara sena. Għal daqstant jekk aħna jkonna seba snin jista' jkonna iktar eh, snin u bekk inkunu nistaw nikun nifukaw fuq l-istabilità, l-flessibilità u solidità. Grazzi. Grazie. Grazie. Grazzi ħafna, nishtiq nirgrazzi ħafna lil Kinga minħabba li tkellmet fuq l-istabilizzazzjoni illi sfortunatament għadha ma saritx issa wara trattat ta' Lisbona għal din ir-raġuni jiena nixtieq li naqgħod ma' dan il-kor jien ma nafx hekk dan kienx sinjal tajjeb jew ħażin issa ngħaddu ħassa biex nisimgħu l katerin Eu vreau doar să atrag atenția asupra unui alt aspect, pentru că nu vreau să reiau toată argumentația de până acum. Jena jena ma nixtieqx fil-fatt noqgħod nerġa' nirrepeti l-argumenti li smajna iżda f'dak li għandu xaqsan flessibilta u stabilità. Anka f'dan il-kontest aħna rridu nkun kemm jista' jkun effiċenti. Aħna sena li għaddiet tkellimna wkoll fuq l-aġenziji u l-istituzzjonijiet, però aħna rajna li kien hemm xi ftit progress, però bil-mod ħafna wasalna li dan il-progress U f'dak li għandu x'aqsam il-ġejjin jekk aħna rridu jkollna politika aktar ambizzjuża u naħdmu b'istrumenti li huma aktar effiċenti, aħna nibżon ta' aktar ħin għad dispożizzjoni tagħna. U għal kull politika ġdida li aħna nimplementaw naturalment ikunu marbuta magħha ma miżuri differenti, ħtiġijiet ta' kontroll, implementazzjoni differenti u għaldin raġuni naħseb li f'ħames snin wieħed ma jistax implementa strument fi 27 stat membru Aħna nafu li hemm ċertu problemi wkoll li huma speċifiċi għal kull stat membru u dan ma, japplikax biss għal istati membri l-ġodda iżda anke f'dawk l-istati membri il-qodma biex nsejħulhom hekk. Issa anka dan rejnieh biċ dan intwara bitċar ukoll f'dak il fukas tal-politika ta' koeżjoni nafu li hemm bosta problemi bl-implementazzjoni f'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-ewwel irridu naqblu aħna ħalli bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tħares il qudiem u taħdem bażi tal għanijiet li huma stabiliti għal qudiem aħna għandna wkoll ehm, istruzzjonijiet ġodda li raġuni għandna bżonn ta' iktar ħin illi konna dan it-tfassil ta' ħames snin u magħhom ħames snin oħra mid-term review fin-nof se din tkun evalwazzjoni tajba u dettaljata naħseb tkun xi ħaġa tajba ħafna nistgħu nimplementaw fil-ġejjin. Ringrazzjak. Grazzi ħafna jekk ma hemmx iktar kummenti nixtieq illi nerġa' nistieden lir-rapporter sabiex jagħmel l-ewwel reazzjoni u anke jiġu l-porti ewlenin ta' diskussjoni li qed kemm kellna jiena jien ninteressawni li nisma' żewġ affarijiet l-ewwel net kif ir-rapporter tagħna xjaħseb fuq l-idejat tal-kollegi li qalu li huma iva jistgħu jistgħu jimmaġinaw li aħna fil-fatt nistabilixxu Eh, politika mhux biss f'dan il-periodu finanzjarju iżda li forsi jkollna perjodu itwal li jinkludi wkoll it tħassib fuq il-politika ta' koeżjoni, trasport inter, inter eh, transkonfinali ma nafx eżattament kif ir-riċerka u l-innovazzjoni wkoll ħajkunu inklużi f'dawn il-perjodu dan huwa l-ewwel punt li jiena nixtieq li r-rapporter jikkummenta dwaru u mbagħad anka dwar l-istrumenti kif ukoll il-perspettivi finanzjarji multjanwali fihom infushom u t-tieni ħaġa nixtieq illi inkun naf kif l-idea ta' James tista' taffettwa l-ħidma tagħna f'dan il-kontenut ġifieri li u qal jista' jimmaġina li diġà f'Marzu jkollna din id-diskussjoni preliminari ħalli aħna bekk nkunu nistgħu nispjegaw lill-Kummissjoni dwar ċertu affarijiet li aħna diġà ftehemna dwarhom hawnhekk kif ukoll fil-plenarji ħalli nerġgħu nesprimu l-opinjoni tagħna dwarhom, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam it-tul ta' żmien tal-perspettivi finanzjarji tagħna. Ningrazzjakom. Salvador Kieġbo. Muchas gracias, eh, Presidenta. Grazie, Presidenta. Kif eh, spess jidri il-kommenti kollha huma utli għax huma differenti ħafna minn xulxin u nixtieq ngħid li kull kelliem għal ħaġa differenti minn ta' qabel u ta' wara. Għal daqstantin għandi ħafna elementi li forsi se jikkomplika il-xol tiegħi bħala rapporter, pero fl-istess ħin se jirrifletti anki l-opinjoni differenti li hemm f'dan il-Kumitat u anki fil-Parlament. U juri li hemm pożizzjoni differenti fuq il-kwistjoni tal-MFF. Nishtiq nibda billi namel komment fuq dak li għadek kifat, ċoħe il-possibilità illi kolna periodi ta' dipjanar kem eqsar kif ukoll itwal. Jena għalija tajjeb, jina flessibli għal kull proposta, pero rridu naraw din narawa mill-naħa tal-politika vertikali eh, illi se jiġu analizzati jina l-iktar qed naħseb fuq il-politika ta' koezjoni u tal-politika tal-bidja komuni. Jina naħseb illi f'dawn il kazijiet il periodi ta', prog ta programmar għandhom ikunu itwal anki sur uġġas tkellem fuq ir-riċerka infrastrutturali u l-trasporti eh, għal li forsi għanna bżon ta' periodu iktar twal għal daw ukoll. U dan jwassalni lura għal l-idea oriġinali tiegħi li nieħdu approċċ holistiku u n-organizzaħ bħala minn ġenerali, dan u inkluż anki fil strategija tal-Unjoni tal-EU 2020 għal stant tkun ħaġa tajba illi l-istruttura tal-MFF tkun marbuta mal-istrateġija EU 2020 għax dinja l istrategija li tinkludi l-idejat li l-kellima għamlu referenza għalihom bħala prioritajiet ewlenin. Ir-rapporter jishti ħames snin u dana jina nishtiqu għax jina kont membru tal- kumitat tal-Baġit tal-ħafna snin u bħala kollegi oħrajn illi kienu membri tal-kumitat tal-Baġit aħna nafu kemm huwa diffiċli li wieħed daħal il-flessibilità fil-budgets annwali meta għanna MFF rigidu. E, e, dak ta' seba' snin kien rigidu ħafna u mhux flessibbli biżejjed u kull darba li imbidlu eh, xi ħaġa biex eh, naffaċċaw sitwazzjonijiet imprevisti ma, ma rnexxilniex nagħmluh għax fil-marġini ma kienx hemm flessibilita flessibilità fil-budget. Aħna għanna idea qawwija fuq ħaġa, ċoħe li kull flessibilità fl-MFF hija dovuta għal fat li it-tieni titolu ma ġiex implementat blaħjar b'mod ċira e, dan huwa CIP u dawk li jiddefendu CIP dan ma jridux laqas il-Kumitat tal-Budget ma jkunu jridu dan għal daqstant jiena il-ħsib tiegħi wassalni e, biex najt illi e, wieħed illi e, kien membru tal-Komitat tal-Budget jixtieq li jkun hemm periodu ta' programmar iktar qasir u għat li minna l-oħra eh, membri oħrajn tal-CAP eh, u tal-Komitat tal-Izvilup eh, Reġjonali jipreferixxu li jkun hemm periodu tal-programmar l-iktar twil possibbli. U matem il-possibilità tal-5 plus 5. Mm, Dinija daċxejn ta' sogro għax kif għal Ashford u, xaħatiħor u koll 5 plus 5 ma jfissirx mux l-istess ħaġa bħal meta jkollok ħamsa darbtejn, għax ħamsa plus ħamsa e, jagħmilha kważi impossibbli li daħħal il-flessibilità fil-budget. Għax ikonna e, e, ċifri massimi għal kull titolu u sakemm il-Kommissjoni ma toħroġ xi proposta innovattiva għal revizjoni ta' nofs il-żmien ta' mid-term, huwa jkun impossibbli il-budget jilħaq xi livell ta' flessibilità. U ek aħna se namlu ċifri massimi għall 10 snin, eh, ħatmu se jitċaqlaq minn dawk eh, mm, il-programmi. għal daqstant se nerġa' ngħid sakemm il- eh, sakemm ma jkunx hemm klawżola ta' reviżjoni qawwija u tajba ħafna u ma nafx jiena verament kif se tkun, kif tista' tkun din il-klawsola, ħadd ma jista' jkun kontent bl-10 snin. Seba snin hija wkoll alternativa eh, dik li diġà aħna għanna, aħna nistgħu ninkludu anki fil dokumenta riflessjoni, pero għadak e ċirkostanza li għedin fija essa, u anki fil-MFF attuali, u anki dik ta' qabel, aħna diġa il-mentajna fuq il-reġidità tal-periodu ta' seba snin. Għal da' strandina, najt, illi, sa' kemma jkuxem ftejim mal-kursil, eh, mannix, nġildu biex ikonna seba snin, għanna namlu kull ma nistaw biex niksbu periodu ta' ħames snin, din hija l-pożizzjoni tiegħi bħala rapporter forsi konna mbagħad nirfinaw f'tidi wara li nitkelmu fuq is-CAP u politika ta' koezjoni. Mela, fuq is-CAP u l-politika ta' koezjoni, jekk aħna innaqsu l periodu il-politika ta' koezjoni. il u l-implementazzjoni tagħha eh, se jkollna nerġaw nħarsu leha hemm il-kwistjoni eh, tal-streamlining tal amministrativ u kollu għal da għalhekk aħna għandna dokumenta ħidma fuq e, semplifikazzjoni u fuq it-titjib tal-ġestjoni ta' dawn il-fondi ta' koeżjoni. Mbagħad fuq il-politika tal-bidja għal għaniet tal-programmar, aħjar li konna Eh, periodu itwal tal-MFF, pero jina tama li bil reforma ta' CIP li beda il komissarju Ċolos eh, jista' jkun hemm possibilità ta' periodu ktar qasir. Issa, fuq il-kwestjoni li nistaw nestendu l-MFF għal sentejn oħra Umbat wara naddu għal ċiklu ta' ħames snin, ġifir fl-2016, jina dina ma nixin nurawa bħala alternativa proponibli ma nistaw nużawa bħala eh, alternativa ta' emerġenza. Aħna eh, niftakar fil-periodu anki ta' qabel kellna dawn il-problemi eh, fil- fil-2005-2006 ma konniex ma tħallniex fil- fil-krizi fil u kena presidenzi għawijin, kena Tony Blair fil-presidenza Angliża, Juncker f'dik Lussemburgiza, un-bat kienem Schusser fil-presidenza eh, Austriaka, eh, għal daqstant kienem tlet eh, presidenzi għawijin ħafna u dan kien f'periodu tajjeb ħafna u jien naħseb li eksa naħdmu mal-Kunsil, jiena ma naħsebx li l-Kunsil qiegħed f'pożizzjoni illi jidħol eh, fid detalji tal-perspettivi eh, finanzjari. Eh, naħseb laqqas is-sena d dihla mhux se jirnexxilna niksbu xi kisba finanzjarja ma l-istati membri. Jien naħseb illi t-tielet għazla għanda tkun għazla illi mbagħad naċċettaw bħala soluzzjoni ma m'għandix m'għandix nużawa Eh, nistaw, mux għetnajt li nużaw għajk negozjati ma jimxux l-qoddim, pero hija l-aħjar mod biex nitħlu fil-ċiklu ta' ħames snin. Pero ma nistawx nitkellmu fuq ċiklu ta' ħames snin minn ma nikkonsideraw anki l-bżonnijiet tal-politika Ewropea fil-żmien twil, agrikoltura, riċerka, poi politika ta' koezjoni, dawn huma dan huma l-iktar punti importanti. President, ħafna kollegi li għadni kif sem rispondejt telqu jiena ħat nota ta' dak li għalu u senu zom dawn il-spunti bħala bazi għal xogħol tijaj. Issa fuq dak li għandu xaqsam għal kalendarju futur. Forse nistani prepara dokument għal frar, marzu, Inni nistani, prepa, nistani prezenta l-komitat, pero mbat għandu jkollna dibattitu. Naseb li l-Parlament għabel eh, ġunju musta jadotta eh, dokument eh, u dana ħajkun feedback tajjeb pal kummissjoni Ewropea. il komissjoni Ewropea tixtieq li kolla 5 plus 5 u dan li moħħa, f'moħħa jekk jiġri jekk ikonna nirreagġixu bi proposta ċara, però men mandiċ għalfej konna eh, dokument bil-miktub, f'dan il-kas bizzejt li konna dibattitu u pozizjoni eh, politika fil-komitat sure, dan huwa kollu eh, pubbliku u naturalment il-dokumenti tana se influenza u kommissjoni, ma dan huwa il-dmirijiet eh, eh, eh u l-ħidma tagħna illi il-proposti tagħna jkunu joħorġu fuqhom. Jiena ma nista' nidħol fiktar dettalji fuq il-kummenti li saru. Ħadd nota tal kummenti kollha u se ninkludihom meta naħdem fuq il-dokumenti ta' ħidma. Però nixtieq ngħid illi eh, hemm pożizzjoni differenti ħafna mm, fuq il-proposti tiegħi pero ħafna jaqblu illi jekk ma jkunniex iktar flessibilità il-budget tal-komunità mhux se jkun utli għal-futur. Sur Engels mu jxaw, pero jina naqbel ma dak li qal uh, u nishtiq naġiċi fuq dak li qalu nishtiq nati risposti u koll. Aħna għanna ambjent ta' ħidma fejn irridu il-konsens. U biex ikollna l-konsens politiku għandu bżon li konna bażi teknika li tiġi dibattuta u maqbula mod suffiċenti flessibilità, stabilità, eccetera, qabel ma nitkellmu fuq politiċi speċifiċi. Għandu jkun hemm affas għal dan kollu għalhekk aħna iddeċidejna illi l-ewwel siċur tal-mandat tagħna eh, se nidedikawh biex naħsbu fuq id-dettalji u mbagħad wara nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet orizzontali u bat nitkellmu fuq il-kwistjonijiet speċifiċi, ċoħe kif aħna se nirreformaw il-politiċi u l-linji differenti tal-perspettivi finanzjarji. Grazzi ħafna Iva Samela nistennew nistennew li nirċifu dokumenti ta' ħidma li ħajaddilna mbagħad ir-rapporter il-qudiem. Jiena nassumi illi inti ħatibatna dan id-dokument fid-din il-ġimgħa li ġejja. Ma nafx hekk eh, hemm xi iktar kummenti minn ħatakom biex qed nara li hemm xi ħadd jixtieq jitkellem. Mela aħna nistgħu naraw illi Nisabu diġa fuq il-punt eh, numru tlita u jekk m'hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem taħt skont il-punt erba' tal-aġenda tagħna naħseb li nistgħu fil-fatt intemmu il-lezzjonijiet eh, ta' din is-sena u eh, jiena konvinta illi din il-ġimgħa ħajna xina niltaqgħu u anke l-ġimgħa dieħla iżda minħabba li aħna f'dan f'din il-laqgħa taqaw l-aħħar tarba din is-sena nixtieq lilkom u lill-familji tagħkom il-miliet it-tajjeb is-sena tajba u nittama li intom terġgħu tiġu lura f'jannar kollha b'saħħitkom u fit-13 ta' jannar aħna terġa' tibdilna l-iskola. Narakom.